Ora ripresa la sessjoni. Issa, nista' ngħid li l-Parlament jerġa' jibda sessjoni tiegħu l-aħħar laqgħa kienet fit tlieta ta' Mejju. Il-minuti ġew imqasma lilkom, ma nafx għandkom xi kummenti tajjeb wisq mela bekk approvajna l-minuti.